fl planijiet ta' CSR tagħna u fl planijiet tagħna fir-rigward tal-iżvilupp sostenibbli fil ftehimiet kummerċjali. Grazzi. Grazzi tassew, Onorevoli Dezija. Dibattitu wasal fit-tmiemu ser nivvutaw għada f'nofsinhar. Il-punt li jmiss fuq l-aġenda il-mistoqsija orali lill kummissjoni dwar każijiet ta' antidumping. u kif jisabu l-affarijiet bħalissa u x'inhuma l-prospettivi. Din hija mistoqsija mill-PPE għal DSND il-GUE u l-grupp tal-ICR. O o wieħed ta' tnejn tal-2010. L-ewwel net nixtieq ngħaddi l kelma lil min fassal din il-mistoqsija. L-Onorevoli Kaspari għal żewġ minuti. President, kollegi. L-antidumping għandu rwol importanti fid-dinja tal-lum. Fil-Parlament Ewropew l-interess tagħna u naħseb li qed nitkellem fisem ħafna mill-kollegi mhux biss dwar il-protezzjoniżmu imma dwar użu sensibbli tal-istrument tal-antidumping. Irdu nkunu nistgħu nindefendu ruħna jekk l-istat jikseb vantaġġi kompetittivi permezz tal-dumping jekk kumpanija titfa' prodotti tagħha fis-suq illi jimbieħu il-prezz inqas mill vera jiswew sur Kaspari se ninterrompik. Mhux problema, skużani. Dawn huma prodotti President fejn il-kumpaniji komerċjalizzaw il-prodotti tagħhom prezz inqas mill jiswew biex produtturi oħra jkollhom vantaġġ illegali, nixtieq nifoka fuq punt partikolari. Nixtieq nisma' mill-Kummissjoni. Hemm esperjenza fil-Kummissjoni u smajtu minn il-Kunsill dwar salima limitu gvernijiet barranin. Qegħdin ikunu involuti f'dawn il-proċeduri hemm każijiet fejn il-gvernijiet f'pajjiżi intom smajtu dwar xi influenza li waslet għal xi riżultati differenti fil-voti, jista' nkun nafa li hemm kumpanija mħasba illi tkellmu miegħi dwar dan. Hemm kumpaniji li tkellmu miegħi wkoll u qalu li kkuntatti għall-Kummissjoni u prova evita illi kun hemm investigazzjonijiet anti-dumping f'ċertu każijiet jekk ikun hemm dazji ta' antidumping dan jista' jwassal għal konsegwenzi koroħ f'pajjiżi għal azja Kif insabu l-affarijiet fil-Kummissjoni dwar dan? Grazzi Sur Kaspari. Il-kelim li jmissal żewġ minuti l-Onorevoli Moreira. President, kollega, komissarju. Jena nishtiq nitċara jekk huwa possibbli il-pożizzjoni tal-Kummissjoni dwar l-istrumenti ta' difiża kummerċjali. Fejn fostom għandna il-miżura antidumping dan l-aħħar f'komunikazzjoni min-naħa tal-Kommissjoni tqal illi hemm ftehim tal-Kummissjoni dwar il-liberalizzazzjoni tal-kummerċ dan jiddependi fuq il-kompetizzjoni legali bejn il-produtturi lokali Ewropej u barranin jekk ikun hemm skill fil-kummerċ internazzjonali mela lura nadottaw strumenti ta' difiża kummerċjali u jkun hemm ħarsin ta' regoli tal-WTO. Tajjeb wis iżda li mill-bażi legali li tkun mekkaniżmu ta' deċiżjoni effettiva, deċiżjoni prevedibbli biex aħna nkun nistgħu nilħu l-għanijiet tagħna. Mistoqsija tiegħi din il-proposta reċenti tal-Kunsill fir-rigward tal-kontroll minnaħa tal-Istati membri tal-atti ta' eżekuzzjoni tal-Kommissjoni li fostom edin naraw il-miżuri ta' difiża kummerċali. Dan kollu immur kontra din it-tama din il-garanzija li aħna niżguraw il-miżuri ta' difiża kummerċali jiġu adottati mod effettiv jidirli li niftakar il-proposta tal-Kunsill tgħid li għandu jkun hemm derogi għal reġim ġenerali ta' komitoloġija. Dan ir-rigward indewmu nwafqu politiċizzaw l-adozzjoni ta' deċiżjoni li għandha tieħu l-Kummissjoni. Mistoqsija oħra, il-Kummissjoni fil-komunikazzjoni tfakkar li ħatara kif hija ser taġġorna l-istrumenti ta' difiża kummerċali jiena dwar dan imħasseb jekk il-Kummissjoni ma tiġġielitx kontra din il-proposta tal-Kunsill Ewropew dwar il-proċedura tal-adozzjoni tal-miżuri kummerċali mela allura x'inhuma il-garanziji għaliex meta nitkellmu dwar reviżjoni kif nistgħu namlu rezistenza fil-konfront ta' dawn l-istati membri li jridu jdajfu l-applikazzjoni ta' dawn il-miżuri ta' difiża kummerċali, grazzi. Grazzi kollega Moreira, żewġ minuti u nofs, Ronel Voli Rinaldi. Grazzi President, Sur Kommissarju, Aziz kollegi, ma tantx eh, nisabu ħafna lejla unek eh, nitkellmu dwar l-antidumping. Imma dan huwa suġġett illi ġewwa pajjiżna aħna nitkellmu ħafna dwar, naħseb li fil-kwistjoni tal-kummerċ internazzjonali m'hemmx suġġett għal qalb eh, l-imprenditori tal-SMEs, kumpaniji żgħar ta' daqs medju, ta' trade unions tal-konsumaturi. Dan huwa l-iktar każ għal qalbna, id-dumping Aħna dan narawa, naraw bħala l-ħobza ta' kuljum bħala parti mir-realtà produttiva tagħna. Il-Kummissjoni qed impenja ruħa qed taqdid mira fi rigward tal-inizjattivi kontra dumping, iżda aħna qegħdin nitolbu azzjoni li kollha lan u tkun imnebħa minn dawn il-prinċipji, ġifiri tkun trasparenti, l-azzjoni għandha tkun trasparenti, il-proċeduri għandhom ikun trasparenti, il-kriterji tal-valuri ġew adottati wkoll ta' riżultati. Il-komunikazzjoni għandu jkun hemm strategija tal-komunikazzjoni għaliex l-azzjoni antidumping tal-Kummissjoni tal-Unjoni Ewropea tirrappreżenta element ta' garanzija għall-imprenditori tagħna u għall ħaddiema tagħna. It-tininet hemm ukoll marġni ta' diskrezzjonalità fil-proċeduri ta' antidumping dan eh, appartieni għas sens komun tagħna ma xi drabi nħoss li aħna mmorru lilin minn dan is-sens komun fir-rigward ta' deċiżjonijiet li jittieħdu. It-tielet net, il-Parlament Ewropew fil-fażi ta' wara Lisbona irid ikun involut, irid ikun informat, irid ikun hemm daħħal f'dawn il-proċeduri b'mod akbar. Jidilli li teżisti jeżistu ċertu nuqqas minna tal-Komissjoni li tara f'dan ir-rwol tal-Parlament, dan ir-rwol sieħ tal-Parlament fil-kummerċ internazzjonali anke jekk saru ħafna sforzi u aħna nisabu grati lejn il-Kummissarju. Iżda il-Parlament irid isema' aktar leħnu fil-suġġett tal-antidumping. fl il-kwistjoni ta' dialogu mal-soċjetà. Anke dwar dan fadlinna ħafna x'namlu, il-Kummissjoni fadlilha ħafna x'tagħmel il-Parlament ma jistax jibqa jisma' biss lill-atturi Anke fil-rigward tal-kwistjoni ta' antidumping ma jistax jisma' biss il-dawn il-kumpaniji il-Kummissjoni trid tara x'inhu l ħtiġijiet il-ġodda fir rigward tal-kompetenzi esklusivi tal-kummerċ internazzjonali illi aħna għandna mit-Trattat tal-Lisbona. Fl-aħħar nett huwa ċari li għalina l-antidumping irid tkun parti minn strateġija kummerċjali koerenti parti minn politika integrata illi kollha li tkun imnebħa l kriterji ta' lejalta u ta' ftuħ u għalhekk l-Ewropa tista' timxi l qoddim brasa buċa minn qoddim. Grazzi kollega Rinaldi. Issa żewġ minuti l-Onorevoli Schluter. Issa nistgħu naraw il-konsegwenzi hawnhekk u kienet ħassra l-Kummissjoni maħdix l-opportunità biex tirriforma it-TDIs fl-2007 meta bdejna nitkellmu dwar l-Ewropa globali. Din kellha tkun l-idea dak iż-żmien. Din il-kwistjoni fir rigward ta' Lisbona u l-proċeduri ta' teħid ta' deċiżjoni fost l-oħrajn, dwar dan jidher li m'għandniex proċedura xierqa, iżda il-ħodor ma jsibuhiex eh, problema din. Ma jarawx li din hija kwistjoni ta' implementazzjoni sakemm ir-regoli jibqgħu ċari, ġusti u trasparenti. Jiena wkoll staqt nisħaq hawnhekk illi huwa għatta bilħaq importanti illi aħna ma narawx biss ma l-interessi tal-produtturi imma naraw ukoll eh, l-interessi tal-konsumaturi nħarsuhom. Kif qal is-Sur Kaspari l-idea għandha tkun illi aħna rridu neħilsu mid-dumping. Iżda, xorta waħda nixtieq ngħid illi il riski hawnhekk irdu jinkludu wkoll il-dumping ambjentali li konna vantaġġ ekonomiku jekk wieħed jevita l-leġislazzjoni ambjentali hija serja daqs forom oħra ta' dumping. L-ambjent huwa serju bl-istess mod u għalhekk irridu narawh fil-kuntest tal-kwistjoni tad dumping. Spiss nitkellmu dwar politika kummerċjali li hija mod kif aħna nistgħu niksbu affarijiet oħra, imma hawn jista' jkun effettiv jekk nużaw il-miżuri ta' dumping biex nevitaw il-carbon leakage permezz tal-ETS. Is-sistema li għandna llum għandha lista twila mijiet ta' kumpaniji, eluf ta' kumpaniji illi għandhom erba kriterji differenti li applikaw fir rigward ta' allokazzjoni bxejn tal-allowances tal-ITS fost l-oħrajn. Imma ikun aħjar jekk nibdew proċedura ta' antidumping kontra pajjiż illi mhux qed juża l-miżuri responsabbli fir rigward tal-ambjent. Grazzi. Grazzi lis sur Schlitter. Żewġ minuti issa Sir Scholz, President, kollegi, Komissarju. Fid-dibattitu ta' qabel, edna li politika tal-kummerċ trid titqis f'kuntest usa. Jiġifieri, nitkellmu dwar id-dritt internazzjonali li jiġi rispettat. Qafas legali fejn l-istati membri huma involuti huwa fil-fatt il-WTO. Il-grupp tiegħi ra n nuqqasijiet f'din id-direttiva u bit-TDIs ta' WTO u miżuri ta' antidumping qegħdin niżguraw li l-kumpaniji Ewropej qed jiġu mħarsa minn kompetittività inġusta. Aħna għalhekk nitolbu definizzjoni tal-spejjeż tal-produzzjoni li jiġu estiżi għaliex is-social dumping u dumping ambjentali qegħdin imbagħad iwaqqgħu il-prezzijiet ta' produzzjoni Walura hemm triqa nizla hawnhekk li ma nistawx naċċettaw. Irridu għalhekk naħdmu fuq id-definizzjoni sabiex l-istrument jiġi applikat kif suppost għax li l mill-Unjoni Ewropea hemm proċedura arbitrarja hemm nuqqas ta' ħidma u anki ta' entità illi issib soluzzjoni għat-tilwim. Allura hemm l-ilmenti illi l-interessi qegħdin jitqisu inqas fl-anti-dumping għal dak l-indu xaqsam kumpaniji kbar. U dan japplika fil-qasam eh, globali tal-impiegi. U għalek, nishtin kunna fjek il-Kommissjoni tafx dwar dawn il-mizuri u salima punt jaslu. hemm każ 58.09 li applikaw id-deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar din il-kumpanija partikolari involuta fil-każ. Iżda hawnhekk għandna riskju, għandna riskju għal ħafna impjiegi fl-SMEs. Kommissarju, din il-ħaġa ġit meqjusa sew kien hemm id-dritt tal-appell u l-SMEs kienu organizzati jafu dwar il-proċedimenti Grazzi ħafna l sir Scholz. Is-Sur Sturdy għandu żewġ minuti. Grazzi, President, Kummissarju. Sam il-bidu tal il-kriżi ekonomika, kummissjoni eh, wedit li maħni s-seneħlu fuq il-protezzjonizmu iżda illi aħna nħarsu l-liberalizzazzjoni li jini kont favur taħħa biex nħol opportunitajiet għal negozji Ewropej biex ikun hemm opportunitajiet aktar attraenti għal investiment l-Ewropa. Jina naqbel li l-miżuri anti-dumping irdu jintużaw fej dawn ikunu meħtieġa. Il-problema hija ovvjament illi jekk tużaħħomx bħala miżura ta' protezzjoni żejda u n-numru ta' investigazzjoni ta' anti-dumping bħalissa e, juri li dawn qegħdin jintużaw. Kummissarju, jien ma naqbilx għaliex xina tkellimt biss eh, miegħek tleġimatilu dwar problema partikolari fil-Belġu b'kumpanija elettronika u fil-fatt huma waslu fi ftehim huma sabu soluzzjoni iżda intom ma waqqaftux il-leġislazzjoni anti-dumping kontra din kumpanija partikolari. Kumpanija ċiniża u kumpanija belġana tal-elettronika dawna sabu soluzzjoni qed jaħdmu flimkien biex ikun hemm impigi fl-Unjoni Ewropea speċifikament għall-opportunitajiet. Eżempju ieħor issa għandna sitwazzjoni fir-Renju Unit u fl-Ewropa dwar il-fiberglass li qed ikollu taxxa ta' importazzjoni bħalissa forsi sew tieku reġuni ġifiri 43.6%. Ġifiri dan huwa prodott li jintuża fir-Renju Unit fl-Ewropa għal diversi prodotti. U punt ieħor, Kummissarju, mhux inti jew il-predeċessur jew il-predeċessur ta' qabel, intom kelkom leġislazzjoni dumping fuq il-fertilizer U bħalissa aħna inkwetati ħafna għadwar l-ispejjeż ta' produzzjoni u s-sigurtà tal-ikel iżda l-ispejjeż għal dan il-prodott minħabba leġislazzjoni anti-dumping il-prezz tela 173% għalfejn tiġri hekk. Allura rridu ngħinu l-iswiq tagħna. Inti u jiena għandi fiduċa kbira fik illi inneħħu din il-protezzjonizmu fl-Unjoni Ewropea u għalhekk jiena nistenna bil-ħerqa it-tweġibiet tiegħek. Filin danka kollegi Sturdy. Grazzi ħafna l sur Sturdy. Issa nisimaw mill-Kummissarju de Gucht. Thank you very much, uh, Mr. President. Grazzi ħafna, President. Jina kontent illi il-Parlament jaqbel maħna li id-difiża tal-produzzjoni tal-Unjoni Ewropea kontra xkiel internazzjonali huwa mezz importanti biex ikonna strateġija tal-kummerċ miftuħa naqbel illi id-deċiżjonijiet tat-TDIs għandhom ikunu bbażati fuq elementi fatwali u tekniċi. Jiena fuduċus illi għandna sistema ta' difiża tal-kummerċ li huwa b'saħħtu meta nqablu skala dinija. U hemm ħafna ovvjament interessi involuti fl-investigazzjonijiet u xi partijiet interessati xi kultant jippruvaw jinfluwenzaw deċiżjonijiet aħarin iżda jiena naf illi il-teħid ta' deċiżjoni huwa dejjem ibbażat fuq l-evidenza u fuq analiżi bir-raqqa. Narraf illi riċentement partit terzi ippruvaw jinfluwenzaw id-deċiżjonijiet tagħna peress li tefaw pressjoni fuq l-industrija jew anki fuq kumpaniji u stati membri li operaw dawn il-pajjiżi terzi jiena nikkundanna bil-qawwa kollha dawn l-azzjonijiet f'dan il-kuntest, tħul fis seħħ tat tratat ta' Lisbona jipprovdi opportunità biex nindirizzaw din il-problema jina xtaqt nassigurakom illi numru ta' każijiet ta' TDIs eh, jibqa stabli fuq medda ta' żmien medju u medda ta' żmien twil, ġifieri maħniġ qed naraw żieda hawnhekk fil-każijiet. Irnexxinna nevitaw xi żieda sinifikanti li seta kien riżultat tar-reċessjoni u niżguraw il-istrumenti antidumping ma jintużaw għal raġunijiet ta' protezzjonizmu L-istatistika torina il numru ta' każijiet fl-Unjoni Ewropea jibqgħu huma baxxi meta nqablu mal-imsieħba tagħna tal-kummerċ. Iċ-Ċina huwa l-ikbar sors ta' kummerċ inġust madwar 35% tal-każijiet. Jiena determinat li nieħu l-azzjoni fejn dan huwa meħtieġ u dana jinkludi wkoll azzjoni ta' kontra sussidju. Sur Sturdy, inti u koll eh, saqsejtni xaħġa dwar kazijiet eh, riċenti fejn fil-fat il-Kommissjoni analizzat tlet eh, aspetti fostom is-salvagwardji. Issa, id-dumping u dan huwa abbażi ta' il-ment ta' il-kumpanija ikkonċernata il u skont ir-regolamenti bażiċi e, min jilmenta jista' mbagħad jirtira l-ilment tiegħu u liġi Ewropea tajt li f'Kastar tirar dan jista' jseħħ iżda sakemm ovvjament ma jkunx hemm nuqqas taqbil ma l-interessi tal-Unjoni Ewropea. U għalhekk irridu ngħidu li l-Kummissjoni aċċettat li rtirar fil-passat u b'dan il-mod imbagħad waqfet l-investigazzjoni mingħajr miżuri. Dwar it-tielet każ, is-salvagwardji fil-fatt dan dan talba mill-gvern inkonċernat, ġifir f'dal każ il-gvern Belġana, hawnhekk għandna proċedura differenti Il-kumpanija informat il-Kummissjoni li talbet il-Gvern Belġan illi jirtira it-talba għall-impożizzjoni ta' salvagwardji bħala miżuri. Iżda l-Gvern Belġan għadu marrafx il-Kummissjoni jekkux se jimxiex b'konformità ma' lażliet ġifiri skont il-kumpanija u allura qegħdin nistennew il-pożizzjoni tal-Gvern Belġan, ġifiri il-pożizzjoni tal-Gvern Belġan. U ekġara fil-fatt b'dan il-każ. Issa, dwar eh, interventi oħra, l-istrumenti li defendu l-kummerċ edin emmek għal raġunijiet validi fin-nuqqas ta' regoli għal kompetitività internazzjonali għal dak li nxaqsam is-swieq li jimxu kif suppost, it-TDIs huma l-uniku mezz kif aħna inħarsu l-industri tagħna eh, kontra prodotti li li huma qabbażi ta' kummerċ mhux ġust. L-esistenza tal-iskadenzi ifisser li għandna azzjoni minnu fih u anki fl-interess tal-esportaturi. L-instrumenti tagħna għandhom jibqgħu effettivi għal benefiċċji tal-operaturi kollha konċernati regoli internazzjonali tad difiża tal-kummerċ qed jiġu rinegozjati mill-ġdid fil-WTO, il-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea hija ċara rridu nżommu l-effettività tal-istrumenti billi nħarsu eh, negozji tagħna minn azzjonijiet protezzjonisti minn eh, naħet oħra dawn negozjati fil-WTO kif ukoll mal-bidliet illi wet u mill-Trattat ta' Lisbona e, ifisser illi nistgħu wkoll nagħmlu xi bidliet fir-regoli skont il-każ. Dwar l-SMEs, it-TDIs tassew huma sfida l-SMEs kemm għal dak li ntixxaqsam mill-spejjeż kif ukoll il-komplessitività tagħhom um, ovvjament piżijiet amministrattivi involuti l-SMIs fl-investigazzjonijiet u għalhekk jiena sen weta studju biex naraw id-diffikultajiet tal-SMIs meta nittrattaw it-TDIs kif ukoll soluzzjonijiet possibbli biex innaqsu dawn id-diffikultajiet tal-jom. Dwar eh, l-aspetti istituzzjonali innotajtu il-proposti tal-komitoloġiji ġew eh, mresqa f'Marzu biex il-Parlament ikun marraf dwar il-proċeduri tal-Kumitat. Il-Kummissjoni se tagħti wkoll tarif dwar miżuri proposti fejn il-kumitati jintalbu jresqu opinjoni kif ukoll tarif dwar l-adozzjoni aħħarija tal-Kummissjoni. Kullimkwa moment il-Parlament jista' wkoll jitlob aktar tarif jekk dan ikun eh, meħtieġ. Dan il-kuntest jiena ngħid ukoll li kummissjoni hija lesta illi tressaq proposta fuq l-allinjament tat TDIs mas sistemi ġodda ta' kontroll għal atti delegati. U iżda kif tafu, diskussjoni bejn l-istituzzjonijiet dwar kwistjoni eh, ta' implementazzjoni u koll involuta. Aħna qegħdin insegwu d-diskussjonijiet u nkejlu kollox għabbażi tal-femit tal istruzzjonijiet iżda l-Kummissjoni tieħu azzjoni meta l-proposta titressa. Mbagħad, is-Sur Moreira semma l-komitoloġija hemmhekk nixtieq nkun ċar għaliex ma narax raġuni fit-trattament, fit-trattat tal-Lisbona li jkun hemm trattament speċjali għal komatoloġija meta nirreferu għal kummerċ. U aħna ma naqblux ma dan. Ovvjament id-deċiżjoni hija fidejn il-Parlament u l-Kunsill għalkemm il-Kummissjoni wkoll jista' jkollha rwol f'dana kollu. U anke l-Qorti Ewropea tal Ġustizzja wkoll jista' jkollha rwol Allura li konna maġoranza differenti għalix dana kollha kif isser biex ovvjament il-Kummissjoni tinqabel dan l-aspett ta' kummerċ eh, din mhix aċċettabbli u lanqas mija xaġa aċċettabbli għalija. Mela, l-użu tal-TDIs minn pajjiżi terzi. Iva rajna zida, sa mill-bidu tal-kriżi ekonomika nixtieq Nserħilkom moħkom illi aħna edin insegwa azzjoni ta' eh, difiża tal-kummerċ minn pajsi terzi u nidu azzjoni fejn ikun hemm bżonn. Aħna wkoll nagħmlu eh, kontrolli, osservazzjonijiet u anki forsi nibdew ukoll proċedura fejn sibu soluzzjoni għal tilwim eh, fuq livell ta' WTO. Ħafna drabi l-azzjonijiet tal-Kummissjoni iwasslu għad determinazzjoni tal-investigazzjoni minna l-impożizzjoni ta' miżuri. F'każijiet oħra dawn l-interventi iwaslu għal miżuri għal sportaturi Ewropej konċernati. Kien hemm ukoll this question on uh, il-kwistjoni xikun eh, l-azzjoni fuq pajsi terzi l xaqsom pressjoni fuq kumpaniji Ewropej? Aħna rċevejna petizzjonijiet dwar dan minn kumpaniji Ewropej dawn inżobuhom anonimi biex inħarsuhom. Per eżempju fil-każ partikolari maċ-Ċina fejn ċina rabtet dan ma eh, skassa tilwima fi WTO u aħna ma minnix, ma semmejniex il-kumpaniji involuti biex aħna fil-fat inħarsu l-istess kumpaniji. Eh, Kien hemm ukoll mistoqsijiet dwar jekk għan se nagħmlu reviżjoni ta' TDIs, le maħniex se nagħmlu hekk għaliex ta' sew nemmen li din mhix ħaġa bżonn juża għaliex ħafna xogħol xi jsir fil-kummerċ fis-snin li ġejjin. U ikolli ngħid ukoll li ma nixtieqx nerġa' niftaħ ċerti diskussjonijiet eh, permezz ta' proċess ta' reviżjoni. Din nikkonsidra biss ġala darba ir-round ta' dowa ikun wasal fit tmiemu. Mbagħad kien hemm mistoqsija speċifika mill-membru tal-grupp tal-ħodor Skużani ma niftakar xismek, Iva Sur Inti kont skultur famuż ħafna fil-Medjuevu. Misa si għatijak, Iva waħda interessanti. Kif forsi diġa taf, dawn il anti-dumping introdotti minn eh, kumpanija bażi ta' ilmenti mill-istess kumpaniji. Allura jekk kumpanija tressaq l-argument li intiri semmejt għal dak li għandu xaqsam il-carbon leakage, allora il-Kommissjoni mbagħad eh, tinvestiga din il-ħaġa u tara jekk dan għandu xi wassal għal miżuri iżda ċertament din mhix eskluża mill-ambitu ta' argumenti li aħna nikkonsidraw. Aħna nikkonsidraw l-argumenti li jitresqu mill-kumpanija konċennati U jekk kumpanija eh, tressaq din il-ħaġa qudiem aħna mm, ovvjament inqisuha din il-ħaġa. Vielen Dank, Herr Kommissar. Ich bedauere sehr. Grazie ħafna, Kommissarju. Sorry, skużawni, imma ma tistax tagħmel karta blu għasqalit tal-Kummissjoni. Mela, kellimha fissem il-gruppi, is-Sinjora Muscadini Żewġ minuti, President Kummissarju. l dumping li trappreżenta wieħed mill istar strumenti inċiżivi tal-kummerċ biex tkun tista' tkompeti fuq issu għandha bżonn ta' regoli ċari u applikabbli fil-livell intern tal-komitoloġija. Il-trattat ta' tgħid li għattiġejn mill-Kummissjoni u wkoll mal-Parlament u l-Kunsill jkun jista' jopera il-mod kif jaħdem. Illum però dan li qed ngħidu issa qed ineħħi mill-Parlament ir-rwol li taħtu il-Trattat tal-Lisbona. Għalhekk dan jista' wasal għal deficit demokratiku eh, miżjuda livell speċifiku aħna ma nistgħux nifhmu u aħna kontra il-proposta li konna riserva differenzjata tal-miżuri anti-dumping Illi trattament illi daħħal elementi ta' diskrezjonalità, politiċizzazzjoni, kif ukoll inċertezza legali fejn fl-aħħar mill-aħħar l-għanijiet tagħhom għandhom ikunu li jinħarsu l-interessi leġittimi ta' negozji kumpaniji li batu l-danni minħabba għadġir mhux sew. Minħabba l-kriżi li qegħdin għadin ninna mhux sew, mhux ma tagħmilx sens illi aħna nikkomplikaw aktar u namluwa mhux fattibbli dawn il-proċeduri ta' antidumping. Fil-fatt dan ħajkun ir-riżultat tal-proposta li għandna bħalissa jekk ma nilmendawix. U aħna nappellaw għas-sens ta' responsabilità tal-Istati membri u anki tal-Kommissjoni imma l-Istati membri għax l-interessi komuni tagħhom għandhom ikunu li nigarantixxu li jkun hemm żvilupp ewlieni u dan jista' bis jsir fid-daw ta' regoli li waqfu illi infixklu lis-suq illi jirrispettaw il-wol instituzjonali u jamlu ċari u ħaffa il-proċeduri. Frau Kollegin Muscardini. Grazzi ħafna, sjona Muscardini. Issa l-essendi Sur Birio. Grazzi President, Sur Commissario, onorevoli kollegi. Naw l-aħħar snin il-proċedura tal-antidumping li tiġi applikat mill kummissjoni Ewropea qed tiżid. Dan minħabba li hemm prattika mhux lejali minħabba ta' pajjiżi oħrajn fid-dawl ta' negozji Ewropej. Minkejja l-kriżi 332 miżura protezzjonista daħlet fil-aħħar Eh, fl-aħħar eh, studji li saru u aħna nafu li jrid ikun hemm kummerċ liberu imma jrid ikun hemm ugwaljanza, kundizzjonijiet ugwali għal kulħadd u aħna irridu nħarsu lejn effettività ta' l-istrumenti illi qed intervjenu biex nkorreġu situazzjonijiet li għandhom problemi legali dawn it-tentativi ta' riforma tal-komentoloġija jistgħu jkollhom effett negattiv fuq dawn l-istrumenti. Irridu nħallu spazju għal eh, negozjati politiċi diplomatiċi li jiddeċidu fuq l-applikazzjoni tal-miżuri antidumping, anzi dan jirskja illi ħanfixklu proċess illi suppost huwa bbażat fuq l-oġġettività. Vielen Dank, Herr Kollege Pirillo. Als nächstes für die EKR-Fraktion Herr Kollege Zachadil. E, Sur Zahara Dil. Grazzi, grazzi, Sur Ċer, jina immur imur lura għal dak li għalu ta' qabli li l-antidumping huwa seftu ta' ħafna imma sit terribli. Għaliex ija temmek biex jibħares il-kumpaniji Ewropej mill-inġustizzja, imma fl-istess ħin wieħed jista' jabbuża minnu għall anijiet ta' protezzjonizmu u b'sorti ħażina wkoll għall eluq tas swi Ewropej permezz ta' sportazzjonijiet minn pajjiżi terzi. Jiena nixtieq nitolbok sur kummissarju biex tagħmel l-almu tiegħek biex twaqqaf li dan iseħħ u tara li dawn il-miżuri anti-dumping ma jintużawx biex wieħed jwetta għanijiet għan eh, protezzjonizmu nagħlqu dawn is-swi Ewropej għaliex dan ma ħajkun benefiċċju ta' ħadd. Nu li konna Ewropa magħluqa ma tagħmel ġiet il-ħadd. Fil-passat meta l-Ewropa kienet miftuħa u tikopra ma' mad-dinja dejjem kien għal ġid tagħna l U żomma u dimajnik jogħġbok. Grazzi, eh, is-Sur Zora di Signora Bizotto għal-IFD. Unbat nadu għal-KHDI. Signor Kostinger, għaxi signor Bizzot ta' mux edaw. Uh, Grazzi, il-social dumping u ma metodi illi jintużaw minn pajjiżi għati jiżviluppaw. Il-problema tal-antidumping juri kemm hu importanti meta nkunu qed ninnegozjaw Ehm, il-ftemiet ehm, ta' kummerċi les ma' pajizi terzi illi ma' konniex eh, eh, ehm, eh, fixkil ta' s-swiq. U n-negozji Ewropej ma jistax ikunu zvantagġati f'dan ir-rigward. Jiena mħasseb rigward negozjati ta' Mercosur. Is-social dumping m'għandux jiftaħ il-bib għal elementi mhux sostenibbli. Fl-agrikoltura, dak nġaqsam l-SMEs għandek problema kbira fejn hemm kompetizzjoni mal-agroindustrija. Ir-rapporti bejn rapporti tal-akoll ehm, Amerika Latina u l-Unjoni Ewropea għandhom bżonn ħafna intenzjoni ta' tantinata lilhom għaliex aħna rajna ġnu ma standards ta' protezzjoni u ħarsin tal imbjent Għalek proton ingrazzja l-Komissjoni għal-menu tal-interess kollu li għandhom dan il-sujġetti. Grazzi, Signora Kirstinger. Mella, issa naddu biex nalqu is-sur de guħt. Grazzi, President. Malajr, malajr, nishtiq inwieġeb l-mistoqsija tas-sur Scholz fuq il- kwistjoni tal-ħġieġ fiberglass. Eh, dan dumping jista' jwassal li dawn ukoll eh, ikun hemm iktar spejjeż għall smes eh, aħna qed nikkalkulaw l-impatt potenzjali permezz ta' ħafna ehm, evalwazzjonijiet. Aħna għandna linja ħadra ngħidula hekk għall smes u dan il-każ dak impatt huwa baxx ħafna għaliex fiċ-Ċina huwa 14% ta' Su Ewropew mbagħad hemm dak li qal sur Zagreb rigward il-strument ta' difiża bħal għadda protezzjonista imma aħna mandrajni xi zaril kważi sparixxiet mhux qiegħda fil-kamra mhux qiegħed fil-kamra imma l umbru ta' każijiet huma għolja meta naraw l-numru tal-menti li jtagħti il-Kummissjoni il-politika il politika tal-kummerċ tad-difiża tal-kummerċ hija skont ir-regoli. Jekk ikun hemm ilment u hemm evidenza li d-dumping qed iseħħ mela l-Kummissjoni m'għandhom ebda għażla ħlief illi jiftu. Sarriċ u safrattant sur Sinjor Zaradi <laughs> sparxi tal-kollox. Vielen Dank, Herr Kommissar de Gucht. Die Aussprache. Grazie tassew, Sur de Gucht. Mela nejdu nistaw nħalqu dibattitu tal-lum il-laqa li mis, s-sada li mis, s-seħ 25 ta' Deċembru mid-disa sassija u wara l-offsinar l-agenda ġi publikat u disponibli fil websajt tal-Parlament Ewropew. Naġġornaw